tista' tiggwadanja fuqha billi tippromuovi dan il-ftehim maħdar stil ta' ħajja b'saħħtu hija xi ħaġa tajba. Forsi nistgħu inħarsu lejn frottu ħaxix frisk m'hemmx għalfejn ikun organiku, nistgħu nifokaw fuq l-aħam Ewropew innaqsu l-ħin tal-vjaġġar lejn ix-xogħol. Ikun tajjeb pereżempju illi l il parlament Ewropew jabra possibbli li l membri jattendu laqgħa fi Brussell u għalhekk ma nivvjaġġawx daqshekk. Grazzi ħafna, il-kellimni jmiss. It-tranzizzjoni għal ekonomija neutrali hija wedda tal-ftehim ta' Pariġi, però irridu fod ta' tranzizzjoni. Użajna l-kelma ġust, tranzizzjoni ġusta, ejja mmorru lura għal fod ta' Juncker. Forsi l-affarijiet ma kienux daqstad tajbi daqskemm stennejna naħseb meta niġu għall-investiment rridu nżommu f'moħħna illi investimenti ta' enerġija b'karbonju baxx ma rridux niddiskriminaw id-dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija għadha tinfirex ukoll fuq setturi oħra bbażi ta' studji jridu wkoll iżommu f'maħna il punta tluq ta' kull stat membru u talita ta' enerġija li jeħtieġu rridu wkoll nużaw is-sussidjarjetà grazzi ħafna b'hekk wasalna tmiem tal-catch DI hemm 50 inizjattiva li morrid fit ma' dan il ftejm il-ġdid. Ovvjament il-Kummissjoni ser tkun tista' tiddiskuti din dan is-suġġett f'ħafna proposti tagħna. Se jkollna ħafna ħin għad-dibattitu. Nistieq nistieda li żewġ viċi presidenti sabiex jerġgħu jitkellmu. L-ewwel għandna s-sur Franz Timmermans. Iva fil-qosor jekk aħna ma nillimitawx iż-żieda tat temperatura għal 1.5 gradi, aħna mela ma nistgħux nikkontrollaw id-destin tagħna. L-affarijiet mhux se jkunu taħt kontroll, e, l-affetti fuq l-umanità se jkunu diżastrużi jekk aħna ma nifformawx ir-raba rivoluzzjoni industrijali qed isseħħ issa stess ħadd ieħor se jifforma qabilna u naħseb li uħud se jirbħu ħafna però aħrajn ukoll ser jitilfu. Tal qed naraw fil-futur, jekk inti tkun taf ser jiġri tista' tirreġistri bitlet affarijiet bitlet modi tista' tinjora dak li qed tara, tkompli għaddej kif int, hekk kif qed jgħidu xi wħud tista' tibża, teħabba taħt is-sodda, jiena ma naħsibx li hija idea tajba, jew inkella tista' taġġixxi il-Kummissjoni dal qed tissuġġerixxi bil-fond ta' tranzizzjoni ġusta għandkom raġun hemm bżonn ta' iktar sforzi, però dan huwa l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba u kwalunkwe vjaġġ jibda bl-ewwel pass. U aħna ser nibdew niddiskutu l-elementi magħkom fi xhur u snin li ġejjin sabiex naslu riżultat tajjeb. Nixtieq nirringrazzja b'mod espliċitu lis sur Buzek talli għamel din il-proposta kienu l-ideja tiegħu illi wasluna sabiex naħdmu fuq dan. U nixtieq ngħid illi nixtieq infakaranzi illi sena ilu sidku kuraċċuż inqatel Adamovic u kien jirrappreżenta il-ħelsien il-ftuħ dialogu ma naqat ninsew. Nixtieq nagħlaq b'dan il-punt. Iva, jiena neputi ta' nies li kienu jadmu fil-minjeri, però naf illi mem labda futur għal faham u jekk irridu ninjoraw din ir-realtà, nistgħu nkomplu nissussidjaw il-minjeri għal snin u snin twal b'ħafna spejjeż, però mbagħad kif ser tispjega lil dawk illi qed ibatu minħabba l-kwalità ħażina tal-arja, kif ser tispjega li iktar minn elf persuna fl-Ewropa jmutu qabel iż-żmien minħabba l-kwalità ħażina tal-arja. U inna putijiet tagħna, it-tfal ta' tfal, mux et, mux ħerqana sabiex ikollhom xogħol f'minjera, irridu xogħlijiet oħra u din it-tranzizzjoni ġusta ser iġib dawk l-impjiegi f'dawk ir-reġjuni li fil-futur mhux se jkunu iktar ir-reġjuni tal-minjieri tal qed nagħmlu jekk aħna ninjoraw dak li eh, ser jiġri fil-futur din mhux għażla naf illi l il gvern Britanniku qed jipprova jagħmel dan anzi laqas irrid jagħmel dawn u żgur fil-futur il-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea se jaħdmu id fit sabiex eh, eh, jaħdmu fuq il ftej maħdar. Grazzi ħafna. Grazzi issa l-Onorevoli Dombrovskis. Grazzi ħafna Sur President, membri onorevoli, nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu ta' aspirazzjoni Aħna l-koll għanna l-istess għan, għanna l-istess sens ta' urġenza, l-istess ambizjoni għat trasformazzjoni ekonomika li qed nafaċaw. Irridu li tkun għada ġusta u inklusiva. Lantana u għanfassal, issa irridu naħdmu għal ekonomija Ewropeja sostenibli u ħadra, pero ma da ma nistawx namluħ weħzna nistgħu immexxu l-politika però iċ-ċittadini Ewropej u n-negozji Ewropej jridu jnaqdu magħna għandna l fondi sabiex nimxu l-qoddim u nassiguraw li kulħadd ikun jista' jingħaqad ma' dil-bidla għandna regoli sabiex jigwidawna f'din it-tranzizzjoni u għandna l-assistenza teknika sabiex nassiguraw illi il-proġetti jsiru Kien hemm ħafna mistoqsijiet li tqajmu f'dan id-dibattitu dwar l-impatt ġenerali ta' din it-tranzizzjoni ħadra fuq l-ekonomija Ewropea. Tkellimna dwar il-font ta' tranzizzjoni ġusta, jekk dan mhux biżejjed sabiex e, naħdmu fuq dak li iproġettajna, ovvjament se jkun hemm impatti fuq l-ekonomija, iva se jkun hemm impjiegi illi ser jintilfu bħal dawk fl-industrija tal-faħam, però l-ekonomija ħadra ser toħloq ħafna impjiegi ġodda. Lantana huwa li nieħdu din l-opportunità sabiex nappoġġaw ukoll ir-reġjuni l-iktar affettwati għalhekk għandna il-mekkaniżmu ta' tranzizzjoni ġusta u l-fond ta' tranzizzjoni ġusta. Aħna ipproponejna dan il-fond bħala flus ġodda li jmorru lilin mill-proposta tal-MFF attwali. Sur President, membri onorevoli, naħsbu li għandna da kollu li nistgħu li għandu bżonn ikollna sabiex nilqu lan tagħna sabiex dan il-ftehim għadu jkun suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi, bekk nalqu dan id-dibattitu u ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentant tal-Unjoni għall affarijiet Barranin u Politika ta' Sigurtà dwar is-sitwazzjoni fl-Iran u fl-Iraq wara l-eskalazzjonijiet reċenti. Ser nistennew ftit sabiex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 L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill Parlament Ewropew għat ħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni fiż-żewġ pajjiżi illi eh, qed nitkellmu fuqhom illum. Is-sitwazzjoni f'dan ir-reġjun jista' jkun li treġġa' lura l progress li sar ħafna dbatija fl-aħħar snin u dan jaffettwa l ħajjiet ta' ħafna nies. Nixtieq ngħid xi ħaġa b'mod ċar ħafna jiena għandi l-impenn bħala rappreżentant oli bħala Unjoni Ewropea aħna impenjati sabiex inwaqfu ċ-ċiklu attwali ta' vjolenza fl-Iraq illi għandu jieqaf qabel ma jispiċċa Eh, inkontrollabbli mill-ġdid. Għalhekk jiena laqajt kunsill eh, nhar il-ġimgħa erġajt lura mill-Kroazja qabel billi kont mistenni u kelli kuraġġ kbir sabiex nagħmel isforzi diplomatiċi kollha sabiex nħeġġeġ id-dialogu politiku f'dan ir-reġjun u insibu soluzzjoni politika. Dawn huma il kelmiet preċiżi tal-konklużjoni tal-Kunsill. Il-President tal-Kunsill Ewropew u l kummissjoni Ewropea għamlu l-isforzi tagħhom ukoll u hekk għandu jkun. Sur President, membri onorevoli, fl-aħħar sitt ġimgħat fil-fatt anki s sena l-oħra rajna eskalazzjoni ta' tensjoni fl-Iraq. Dan wasal għal til tal-ġeneral Iranjan Sulejmani b'attakk ta' droni Amerikani. U bat eh, l-Iran attakka t truppi Amerikani eh, li qed jiġildu għal Daesh però ma kien hemm l-ebda nies li weġġew. Ed nisperaw li s-sitwazzjoni ma teskalax iktar, aħna personal u jien personalment ħeġġejna lill partijiet kollha sabiex iżobbu l kalma Kemm l-Istati Uniti, Turkija, Russja, Ċina, l-Iran, l-Iraq u aħna nixtiequ nassiguraw illi kull min għandu l-influenza, kull min jista' jinfluenza s-sitwazzjoni, juża din l-influenza sabiex iħeġġeġ il-kalma. Għalfejn aħna daqstant imħasba dwar il-kriżi attwali u kif tista' taffettwa r-reġjun. Is-sitwazzjoni attwali u il riskju ta' azzjoni militari tista' tpoġġi fdubi l-stabilità tar reġjun u dak li ntlaħaq fl-aħħar snin jista' jkun hemm ħafna konsegwenzi perikolużi. Pereżempju, iż-żita tas seta ta' għal Daesh jista' iwassal għal konsegwenzi drammatiċi u jista' jkun hemm iktar ċaqliq ta' persuni. Aħna rridu nevitaw dan kollu u importanti illi dak nitlaħaq mill-kolazzjoni globali. din is-sitwazzjoni wkoll tista' tneħħi l-attenzjoni mir-riformi politiċi meħtieġa illi l-Iraq għandu jieħu. Għatem gvern caretaker hemm ukoll ħafna sfidi bħal ġlieda kontra korruzzjoni aħna wkoll eh, investejna ħafna fl-iżvilupp tal-Iraq u tajna iktar minn 1.2 biljun sa mill-2014. Tajna appoġġ ukoll il persuni li kellhom jiċċaqalqu għal bot intern, eh, riforma, riformi ta' sigurtà nazzjonali. U appoġġajna l governanza tajba u l-ħolqien ta' impjiegi. Irridu nassiguraw illi b'appoġġ kontinwu il-riformi meħtieġi mistaqsija anzi mitluba mill-ċittadini Iraqini jsiru. Irridu nilqu l-impenni illi ittiedu f'kuwaġ fl-2018 irridu waslu riżultati fuq l-impenji li ħadna u użajna 40 miljun sabiex nappoġġjaw lill-gvern fl-aħħar snin. Membri onorevoli, is-sitwazzjoni fl-Iran hija xi ħaġa li qed insegu mill-qrib ukoll. Kellna numru ta' inċidenti tragiċi fil-fatt il-waqa tal-ajruplan Ukren b-136 persuna l-Iran fil-fatt ħar responsabilta għal dan l-inċident u din kienet traġedja u nixtieq ukoll ngħaddu l-omar tiegħi lill-familji tal-vittmi nisperaw illi l-Iran ikompli jikkopera bi sħiħ u jagħmel investigazzjoni sħiħa. Fl-istess ġimgħa 59 persuna mietu minħabba rassa fi 6 ta' jannar waqt il-funeral tal-ġeneral ta Sulejmani. Kien hemm ukoll inċident b'xarabank eh, rib Teran. Nixtieq ukoll nagħdi l-omor tiegħi lill-familji ta' dawn il-vittmi kollha. Is-sitwazzjoni attwali, is-sitwazzjoni ta' tensjoni, f'dan id-dawl l importanti illi inkomplu nużaw l-istrumenti illi jipromovu s-sigurtà u f'dan il-kuntest il-GCOA jibqgħu kruċjali. Jekk aħna ma nżommux mal-ftejjim, se jkun hemm biss iktar tensjoni fil-reġjun. Tistgħu timmaġinaw sitwazzjoni jkollna illum li kieku l-Iran kellu l-armi nukleari fil-5 ta' jannar l-Iran ħalla ħarpas għal ftehim Importanti li naraw x'inhuma rapporti tal tal-tal-enerġenzija Internazzjonali għan-Nukleari bħala koordinatur tal-JCPOA jiena eh, tkellimt mal-parċiċipanti kollha dwar it-triq il qudiem diplomatika sabiex ikun hemm laqda fil-grupp. Skur li smajtu li aktar kmieni illum kien hemm invokazzjoni ta' paragrafu 36 il mekkaniżmu ta' soluzzjoni ta' tilwim. għax jħut jasbu illi l ira mux qed jilħaq l-impenji nukleari wara il-ħames pas li tiħdu sal-lum. Din tagħti l-opportunità illi nindirizzaw il-kwistjonijiet li trasu minn Franza, l-Ġermanja u r-Renju Unit u ser nitkellmu mal partecipati fuq il-passi li jmiss. il-mekanizmu ta' soluzzjoni ta' tilwim huwa l-ewwel net prassi sabiex insolvu kwistjonijiet relatati mal implementazzjoni tal-ftehim. l għan ta' dan il-mekanizmu huwa għalhekk illi insibu soluzzjonijiet u nerġgħu lura għal konformità sħiħa mal-qafas ta' dan il-ftehim. Mhix kwistjoni ta' sanzjonijiet, hekk kif qalu xi gazzetti il-parteċipanti kollha kienu ċari fid-determinazzjoni tagħhom li iżommu l jcpoa huwa kruċjali li nibqgħu naħdmu bisih sabiex jinżamm dan il-ftehim. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ċara mingħajr dan il-ftehim aħna nitilfu element kruċjali ta' l-arkitettura ta' non-proliferazzjoni globali, internazzjonali. Jekk ma jinżamx il-ftejjim, jiżdiedu biss it-tensjonijiet fil-reġjun. Il-konsegwenzi huma mifruxa jistgħu jiżviluppaw iktar qasmiet fir-reġjun u jistgħu jaffettwaw mis-Sirja, l-Lebanon, il-Yemen u aktar lilien. Hemm ħafna li jitpoġġa dubju għall-Iraq għad-dinja għalina. Kien hemm sejħiet sabiex l-Unjoni Ewropea jkollha ir-rwol iktar b'saħħtu. ma rridux illi ikun maħsub li għandna xi aġenda moħbija. E kif semmejt fil-bidu, il-ġimma li għaddiet jiena laqajt laqa straordinarja tal kunsilla l affarijiet Barranin tkellimna dwar ir-riskju ta' skalazzjoni u l bżonn ta' ristrazzjoni. Sħaqna li kun li huwa importanti li jkun hemm indipendenza u dipendenza tal-Iraq. Tal aħna nibqgħu nappoġġjaw l-istabilità u r rikostruzzjoni tal-Iraq. Sħaqna wkoll id-determinazzjoni konġunta tagħna illi inżommu l jcpoa illi huwa fl-interess ta' kulħadd u fl-interess tar reġjun sabiex tinżamm il-paċi u s-sigurtà. Konna ċari wkoll illi soluzzjoni dewwiema għall kriżi attwali tista' tkun biss reġjonali. Aħna se nkomplu nesploraw ir-rwol tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. B'appoġġ sieħ tal u tal-Kummissjoni, jiena personalment ser inkompli nistudja u nanalizza dawn il-kwistjonijiet kollha bħalma qed billi nitkellem ma' kulħadd, nivvjaġġa u ninsab ħerqan illi naħdem magħkom sabiex nippreservaw is-sigurtà u l-paċi f'dan ir-reġjun illi tpoġġew f'dubju bl-aħħar avvenimenti. Grazzi ħafna. Vice-President, ich danke Ihnen für diese. Grazie ħafna, Vice-President. Al dik eh, l-istampa ċara ta' situazzjoni, sa' nibdew bil-dibattitu, Nibdew l-Onorevoli Mikael Galle. Grazie ħafna President, grazie Vice President, eh, grazie ta' dikerazzjoni li jiena pjuttost naqbel miegħu. L-Ewropej għandu jkunu iżjed attivi biex jkunu iżjed attivi bħala broker onest. Barra li rajna l-avvenimenti f'dik ir-reġun aħna ġejna involuti f'diversi kuntatti biex nippruvaw forsi naqsu ftit it-tensjoni. Il-mexxej tal tal-Brigata Kutz ġi maqtul u l-Istati Uniti tal-valutazzjoni tiegħu għal periklu tal-ċittadini tal-Amerikani u bażi tagħhom. Aħna bżonn stat Irak li funzjona, stat li mhux papet tal-pupazz eh, tal-Iran. Tal Għanna bżon nkomplu l-appoċ għal-forzi armati, forsi tista' tużi tuża l-isforzi l-kuntatti tiegħek biex dan isir biex ikun hemm ukoll għajnuna għal rikostruzzjoni ċivili. Fl-Iran il-poplu huma ndejnati għal fatt li sparaw u waqqaw dak l-aeroplanu l-istat tam tlettijin biex jammettiha twaqqiħ ta' dan l-aeroplan huwa huwa l-każ eh, importanti. Nispera li aħna nkunu nistgħu nħarsu l-finanzjar li għandhom xaqsmu mal ftejm nukleari. Għaddu l-Onorevoli Piri għal darbohra l-Europa għedi ġiffaċċati situazzjoni ġa fatta. L-Iran u l-Istati Uniti qegħdin eh, jilabu sur taħaddin jew għandna riskju għalina. Til tal-ġeneral Sulajmani huwa l-aħħar provokazzjoni mill-Istati Uniti minn mindu l-Iran irtira, minn mindu rtiraw mill-ftehim nukleari. Huwa essenzjali li nappoġġaw l-isforzi tiegħek biex naqqas it-tensjoni u koll salva il-ftejim nukleari mal-Iran. Dan huwa importanti minn mindu beda il-mekanizmu eh, eh, ta' eh, neħja ta' disputa bdiet il-lum. Naraw il-konsekwenzi ta' tal-irtirar tal-Stati Uniti minn dak il reġjun aħna għanna bżon dibattitu <clears throat> realistiku dwar kif nistaw nsalvagwa l-interessi tagħna u s-sigurtà tagħna. Aħna nabatu l-kondoljanzi lil familji tal-vittmi ta' dawk ta' l plan mwaqqa. U nitolbu l-Iran biex tippermetti li jkun hemm osservatur internazzjonali biex ikun hemm e, rapport ċar. U mandu jkun hemm użu ta' forza kontra dawk li protestaw kontra l-ġestjoni ħażina ta' u l-autoritarianizmu tar reġim U fl-aħħar l-Unjoni Ewropea għandha tkompli fil-kompromess tagħha l-unità u għad-demokrazija fl-Iran u fl-Iraq u fl istessin nżidu l-appoġġ tagħna. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Hilde Vautmans. Oh, bla mikrofonu l-kellima jgħid il-President. President, Signori, den il dibattitu huwa ħafna żjed mill-qtil Tusalajm jenu ma nafx eżattament x'qed jiġri il Qtil tal- Aħna għedin għaw bħal osservaturi. Nsiru nafu dwar da mill-gazzetti. Dwar dak li l-Stati Uniti l-għajat l-gbar għajat ta' għet jgħamil. U meta jitwaqqaw l-aeroplani, għallura kwalunkwe ċittadin Ewropej għandu dritt li jkun eh, xokjat. L-Iran għat mandu Abbandunaw. nistin ringrazzjak, prezentantoli, għalli inti ħatti il-pozizjoni mal daqsek malaj, imma mhux biżejjed. L-Iran tarġa t teddidna b'kaos minn ġdid, uża l-istin tiegħek, żgura ruħek li l-Ewropa jkolli vuċu waħda u jkollha rwol fil-vant inkella nsibu li għanfuza f'pożizzjoni fej aħna nkunu vittmi ta', ta krizi ta' migrazzjoni ġdida għandek tinata l mandat nishtiq narak titla fuq aeroplan bismur Teran u tmur Washington biex tkun tista tagħti l-pożizzjoni tal-Ewropa. Kellim wieħed għall-Ewropa b'vuċi waħda. Għax taf li l-interessi tal-Ewropa mhux l-istess bħal l-interessi tal-Istati Uniti jew tal-interessi tar-Russja. Jekk hemm xi ħadd li jista' jiddefendi l-interessi tagħna, e, da inti tista' tagħmilha da. U aħna nappoġġaw. Grazzi ħafna. Suru tassu. Grazzi ħafna. L-azzjoni tal-Istati Uniti kienet appunt li toħloq eh, kriżi fir-reġuni. Issa f'dan il-moment jidher ċar li l-amministrazzjoni tal-Amerika ta' fuq tittem dak li ħolo ġifiri sejm nukleari mal-Iran. U l-unika ħagġa li t tippermettilna nżommu fil-reġun f-situazzjoni ta' paċi biex ma jkunem biex sida fit-tensjoni. Nfakkar ukoll li għal għaffaz biex nkun nistgħu nitkellmu mal-Iran dwar drittijiet ta' bnidem. Nista' nagħmlu għada mal-GCPO e, u essenzjali għal dan. Rajna l-lum li ġiet meħuta deċizjoni biex jieġi attivat il-mekkaniżmu ta' rezoluzjoni. Jiena naħseb li għandna nippruvaw nużaw dan il-mekkanizmu bħala opportunità biex nitkellmu fuq kollox, biex l-Iran jirrispetta l-impenni tiegħu, imma fl-istessum jitkellmu dwar sanzjonijiet li ġew ġew eh, magħmula mill-ġdid u qegħdin ikollu impatt negattiv fuq il ftejim politiku. Biex il-ftehim jiġi diffiż għax eh, huwa aħna li aħna l-żona tagħna li qegħdin fil-periklu. Grazzi. L-Onorevoli Rivière. Grazzi ħafna, President. Komunità internazzjonali edha nkwitata ħafna mħabba dan it-tensjoni lejn Iraq u l-Iran, f'din ir-reġjun, anki il-fatt li ġew attakkati il-bażi militari fl-Iran fl iraq skużawni, anki mbagħad li ajruplan tal-passiġġieri sefa vittma mietu n-nies kollha li kien fuqu aħna naqblu li pajjiż irid jimmexxi u pajjiżu. U meta naraw il-President tal-Kumitat li l-idea ta' Franza ma' il-Franċiżi ma tkellmux kontra l-Iran, għax l-Iran ma ċettax li kienu ehm, il-responsabli tal-aeroplan li ġi imwaqqa. Ikunu xi jkunu reliġjonijiet hemm bżonn naraw li kulħadd jiex ċivilizzazzjoni waħda. Grazzi ħafna. Thank you. Mr. Honorary Fotika. Viċi President, Reprezentant għoli, jina ħanibda minn puntiħor. l <clears throat> tal-fondi, għabba l ma tajibx il-ħajja tal-poplu in ġenerali. Il-kleptokrasija u l-bini militari huwa dak li ġara. Dak id-demonstrazzjonijiet ta' massa u l-repressjoni tal-protesti saru fl-Iran Kien hemm ukoll kwistjonijiet li ħażbuna li kien hemm ħafna antħil fir-reġun finanzjar ta' terrorizmu u appoġġ ta', ta organizzazzjoni terroristiċi u żvilupp ta' missili balistiċi mingħajr ma nagħmel referenza għal testjar ta' da. Tip ta' missili ta' distanza medja li ġew sparati fuq bażi u kif ukoll it-twaqqih tal-ajruplan tal-Ukrajina. Parti minn dak kollu jiena bħalek nispera li jkun hemm tnaqqis fit-tensjoni. <clears throat> Jiena naħseb li namlu li kull ma nistaw Nispera li aħna għanna eh, għodda adekwati biex ikun nistranu da xogħol. Grazzi. Noddu stallone onorevoli Cornelia Ernst. Dak li rrid l-lum li huwa l-nies f'żewġ pajjiżi mhux biss mhux kuntenti għax is-sitwazzjoni daqshekk diffiċli ekonomikament, hemm violenza kontra demonstrazzjonijiet u hemm il-biża għal ħafna għal ħafna żmien inna ma nippermettux determinizmu ta' dak il-pajjiżi Mija mhux xi ħaġa li eh, Trump vinta il ħaġa li għaddejja ħafna żmien. Wasal iż-żmien nismgħu xi dawk in-nies dawk il-pajjiżi u nirrispettawhom u ma nagħmlux eh, til politiku Is-sitwazzjoni hija differenti minn dak li nażbu jekk il-Parlament eh, ta' Iraqin jitlob li jiġu tirati l-truppi barranin hija talba għal indipendenza biex huma jiddeċidu fuq jagħtu jieħdu d-deċiżjoni tagħhom u għandna nappoġġawhom. Onorevoli Pakadakis l-aħħar kellim fil-ewwel ronda. Aħna li nikkundennaw l-attakk fl-Iraq tal-Stati Uniti l-Iraqini u Iranjani ġew maqtula. Aħna li nikkundannaw il-mossi tal-Stati Uniti biex biex jikontrollaw il-band nofsani. Hija importanti li aħna mhux aċċettabbli, nerfu li mhux aċċettabbli li waslu għal sitwazzjonijiet bħal avvenimenti li ġara fil-gwerer fil-Jugoslavja, fil-Libja, fl-Afganistan, aħna nibatu l-kondoljanzi tagħna lil dawk li mietu familji ta' dawk li mietu fuq l-ajruplan urakranjan u nappoġġaw li l-dawk li qed jiġiltu għal sovranità nazzjonali u qed jiġiltu kontra l-Istati Uniti u l-preżenza ta' militari tan-NATO fil-vant nofsan in ġenerali u importanti li wieħed jagħmel valutazzjoni mill-ġdid tal-ftehim militari li jeżistu ma l-Istati Uniti, specialment il greċja u l-Istati Uniti. Grazzi, nista' nitlob l kellima kollha li jitkellmu, jżommu f'moħħhom li huma kalma għandu huwa minuta biss biex jitkellmu minn issa l qoddim biex ma nirrepeti dal-punt. Minuta biss għal kull kallim Naddu għall-onorevoli Skitila. Kasim Sulemani kien terrorist u jien naħseb ħadd f'din il-plenarja ma qed jibkieħ. Imma eh, evidentiment dal-attakk u risposta fil-xhur li ġejjin naraw eh, l ma direzzjoni ħadd din dan raġun fraġli. Qabel l-attakki protest, protesti mill Beirut sa Bagdad eh, kienu frustrati bil-intħil tal-reġim iranjan fundamentalista fil biex l-isforzi tiegħu biex jikkontrollaw id-destin tal-pajjiżi tagħhom. Nirakku huwa li żiet wieħed affettwat u għandna bżonn l-appoġġ tagħna, għandna bżonn stabbiltà u tkun soverana jina bħala president tal-delegazzjoni l-Irak nitlobko, nitolbok dettalji dwar eh, eh, l-ġejjini u kif il-servizz estern ħat rispetta l-impenni fil-prezent. Grazzi. Dominic Ruiz Teresa. Grazie ħafna, President. Grazzi, rappresentantoli għal-klim tijak Jiena naqblu miegħek, il-grupp tiegħi wkoll. Huwa evidenti kellna bżonn li qed inqas it-tensjoni fir-reġjun. Til tal-ġeneral Sulejmani ġeta jkollu konsekwenzi ħafna għar minn dawk li rajna. Wieħed irid jipprova nżommu kif l-Unjoni Ewropea qed tipprova tżomm da' Għalhekk hemm bżonn li forsi noperaw il-mekanizmu Instex biex inkun nistgħu jkollna kummerċ mal-Iran eh, l-len mill-sanzjonijiet eh, tal-Istati Uniti il-mekanizmu ta' riżoluzzjoni ta' ta' kontroversi ħaġa li eh, importanti. Aħna m'għandniex ninsew madana kollu li l-Iran huwa reġim awtoritarju li għatel għal dawk li għamlu jiddemostraw u jibat eh, truppi diversi pajizi. U nitolbu l-Iran biex eh, jieqaf minn da. I thank Mr. Burrell for his statement and echo his... Grazie ħafna, noddu għas-Sur Horvath. Ringrazzi l rappresentant għalli għal dikjazzjoni tiegħu. Il-proċess, il-bidu tal-proċess ta' rezoluzzjoni tal-disput hija ħaġa tajba aħjarek milli nagħmlu eh, insulti fuq it-Twitter. Imma l-Unjoni Ewropea ġiet konsultata minn din l-inizjattiva minn tlieta minn daw l-Stati membri. Issa niċċekka l-Renju Unit neħħal jkun hemm involviment mill-Unjoni Ewropea ma nistax tafda lill-gvern ta' Renju Unit biex eh, għax verament iridu eh, kummerċ mal-Istati Uniti. Il-Prim Ministru talab li neħħu eh, il-ftejn mal-Iran biftejn ma' Trump nisperaw li aħna kolla għadna impenjata mal JCOA u għan l-Unjoni Ewropea għandha tnaqqas it-tensjoni biex tżid il-ftehim fuq il-naħat kollu biex il-parlamentari fuq iż-żewġ naħat li jkunu jistgħu jitkellmu mingħajr ma jkun hemmx repreżalja sproporzjonata. Danke, Frau Kollegin Hanna Neumann. Grazie ħafna. l Heinmann. <clears throat> l-Unjoni Ewropea għandha tuża l-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' eh, disputa biex tagħmel kull sforz biex taqqa' it-tensjonijiet. Dina ħaġa li ġiet indirizzata jiena li xtaqt nagħmel referenza huwa da. Il-qtil ta' Sulejmini għeddet li jitfa' fid-delt il-protest dawk li protestaw għal reformi fl-Iran u fl iraq u mill-ġimgħa qegħdin raġgħu fuq it-treħad għalla volja mizzet u iżjed teddid. Jien nixtieq nara azzjoni tal-Unjoni Ewropea wkoll biex biex jiġu mħarsin mill-qtil li timla l-vojt li l-irtirar tal-forzi tal istat Uniti iħalli fl iraq u tagħmel kull forma u diplomatik biex tibgħat reġim messaġġ lir-reġim Iranjan. Għandna bżonn nittrattaw l il-politika tal-poter il-kbar qatt ma jkun hemm paċi fir-reġun jekk dawk fitraqat jarġgħu jiġu msikta. Ċen, kollega. Grazie ħafna. L-Honorable Medicine. Għanna nabżon nifmu li reġim izlamiku ilu hemmhekk 40 sena aħna provajna n-negozjaw mal-Iran dwar nitkellmu dwar drittijiet, stat ta' dritt u l-valuri kollha. Tana, imma ma tantx aħna għandna suċċess u aħna jekk naraw li l-Stati Uniti eliminat wieħed mill-persuni responsabbli għall-organizzazzjonijiet terroristiċi għal-qtil attakki fil-Jemen, fil-Lebano u ħafna Ewropew għalu qed jgħidu issa li mhux aċċettabbli. Għandna nkastigaw l-Istati Uniti għal da, nfakru l-Istati Uniti dan il-każ huma l-alleati tagħna. U f'dan il-każ hemm kwestjoni sempliċi. Għandna nużaw l-appoġġ biex iżommu l-istabilità u f'din il-ġimgħa qed naraw kella suċċess għax l-Iranjani jibżaw mill-Amerika. Għanna nappoġġawhom iżjed, grazzi. Dankeschön, dear kollega. Grazie ħafna għandi blue card. Taċċetta. Jien nistaqsi l-saqsik jgħid l-onorevoli kollu. Meta jkun hemm stat ta' gwerra li toqtol eh, lil eh, persuna importanti f'pajjiż ieħor hija kontra l-liġi internazzjonali. Inti taqbel li tiġi rispettata l-liġi internazzjonali u le? Ekkjoġ bok, ministri. Issa jiddependi jgħet il-kellim skont l-interpretazzjoni huwa kontra l-liġi internazzjonali li t-elimina terrorista. Verament qed tikser il-liġi internazzjonali ma naħsibx F'Bagdad kien hemm attakk kontra l-ambaxxata eh, tal-Istati Uniti. U l-Iran qatt ma qalu li ma kienux responsabbli għal l-attakki. Jekk jien issa nitsa nitkellmu dwar il-liġi internazzjonali qegħdin isegwu l-liġi internazzjonali għax jħarsu eh, il-preżenza tagħhom f'Bagdad fejn kellhom permess ikunu. Grazzi. l Kanko. Grazzi, il-kriżi tal-Iran huwa l-ewwel prova tal-Kommissjoni Ġeopolitika ġdid. U saq naraw jekk kellex suċċess. Eh, aħna niftem kulħadd jaqbel eh, li l-ġeneral Sulejmani mhux ħan nikbuħ. Madana kollu, l-Istati Uniti evitat gwerra ehm, bċikka u mhux bistaqsija. L-Unjoni Ewropea għanda raġun li taġixxi qed U sfortunatament 176 saru vittmi l-rwol tal-Unjoni Ewropea huwa kritika meta l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea qatt m'għandu jkunu motivati minn tim azzjoni tal-Iran għanna inkomplu innaqsu mbaxxu t-tensjoni. Għanna bżon nitkelmu mal-Iran u naħdmu kontra l-Irak eh, mal-Irak biex inkomplu l-alleanza kontra l-ISIS. Imma li kullħat ikun fuq il-mejda eh, rrit irrikjedi li jkun hemm mexxija mill-Unjoni Ewropea u li mux qed nara s'issa. Naddu issa l-Onorevoli Wallace, vice President, id deċizjoni ġnuna li tagħmel li tamel til illegali tal ġeneral Sulemani u oħrajn huwa l-aħħar dimostrazzjoni li l-Istati Uniti huwa l-element li żied destabilizzator fil-pjaneta bħalissa. L-Istati Uniti u l-alleati e, e, jgħidu qed jiġġieldu kontra t-terrur meta joqtlu, meta jwadbu l-bombi joqtlu n-nies iżdieċa ġiċu kontra ISIS minn oħrajn. ħaj jitulqu mill-Irak biex jirrispettaw il-demokrazija fl-Irak. Għallu li daħlu d-demokrazija, raw jek jirrispettawiex. Kommissarju, ma taqbilx li jek li toħroġ l-Istati Uniti kun post iżjed sigur? Nitkellmu dwar li l-Iran ma jirrispettax il ftejim nukleari. Xaħat saqsi xi ħaġa dwar l-Iżrael. Għaliex l-Unjoni Ewropea ma tużix il kuraċu u tirreżisti t-terrorizmu tal-Amerika. Onorevole Castaldo. Grazie President. Il-sena l-ġdida bdiet bdiet, bdiet, tensjonijiet il-Pentagon atlet l ġeneral Sulejmani kien ġeneral eh, ta' livell oli anki ġifir tal-ajatollah u dan il-qtil huwa illegali anki skont lista id-dritt internazzjonali. Umbat hemm l-implikazzjoni ta' nkollu fuq l-Irak qed nitkellmu fuq l-istrateġija ta' Trump li ma tagħmilx sens ġlida biss ta' qawwa. Ah, ok. Risposta militari u kol ta' l-Iran rajna ġġabet tant vitmi il-Ministru Zarif issa eh, ammetta li kien l-Iran li l-kaġun tal-ajruplan li twaqqa. Danke, Herr Kollege. Unser nächster Sprecher ist Herr Radoslav Sikorski. Sur President, jiena naqbel ma dawk li qed jgħidu li l-Istati Uniti kellha raġun eh, tara li teħles minn Sulemani għax Sulemani kien jirrappreżenta l-problema minnan fija li għanna mal-Iran. Huwa kien il-kaġun li dawn il-problemi, anki ġifiri il-problema li għanna mal-Iran ta' teokratija. Anki ġifiri eċi kultant aħna naħdmu mar-reġim imma naraw li l-Iran għatma ma jista' jkun pajjiż kif nifmu biex jitratta magħna. L-Iranjani jixtiequ li jgħixu kif suppost f'pajjiż normali, aħna tajjeb li nippruvaw nejnu imma ma nistawx neżagġerawx, ma nismanniex neżagġeraw, għax ma tantx hemmx nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom fuq il level nazjonali. Mill-lider fil-medda qasira ta' żmien isu Trump qed jirbaħ imma l-istati membri għandhom jingħaqdu u jimxu skont kif tgħid inti sur rappreżentant qoli. Grazzi, is-sur Sven Mikser għal dawn l-aħħar sentej qed naraw li rajna l-Istati Uniti u l-Iran il-tensjonijiet jiżdiedu u lis rajna ġifieri x'ġara dan l-aħħar Suleman li inqatel u mbagħad tant nies li kienu vittma tal-ajruplan li ġarraf. Ġifieri nies innoċenti li mietu l-Unjoni Ewropea għandha bżonn li l-Amerika tkun ukoll impenjata. Jiena ma naqbilx li l-Amerika ġipruħa kif ġipruħa, bżonn li tkun ukoll fir wol internazzjonali għandha tkun turi li responsabbli rridu naraw ukoll x' tista' tkun strateġija realistika. M'għandniex bżonn reġjun li ma jkunx stabbli hawnhekk. Hemm bżonn naraw din is-sitwazzjoni li tista' tesplodi u tmur allar kif nippruvaw aħna imberdu ftit l-imħuħa. Grazzi ħafna minuta, is-Sinjura l-Wazu l-Iran dejjem fiċ-ċentru tal-kriżijiet f'dan ir-reġjun, ma dan l-aħħar l-affarijiet veru marru għalar. Ma nistgħux nimmaġinaw kif nistgħu nħarġu minn din il-kriżi. Imma il-politika ta' l-Amerika ma rendiċ dan ir-reġjun iktar iktar ċert jew iktar sikur qed naraw imma r-reġim li huwa wkoll brutali hemm bżonn li bid-diplomazija aħna insibu t-triq l-Ewropa hemm bżonn tfakkar x'inhu huma l-prijoritajiet tagħha il-ġlieda kontra Daesh u l-fatt li ma jkunx hemm armi nukleari. Dawn huma prijoritajiet tagħna il-kol hemm bżonn naġixxu fuqhom u naraw kif dawn l-affarijiet verament nistgħu d-dim bil-lajnuna tiegħek. Is-Sinjura Rowett, rappreżentantu li kollegi, kif kien għal Aristotli, aħna nistgħu nieħdu responsabilta ta' aħna nistgħu nkunu joruna su subajom lejna kien kundu responsabli ta' dak li aħna responsabli tijaw. Imma dawn l-affarijiet, kif, kif huma dan il-collateral damage? Iċ-ċittadini tal-Iran li qegħdin ukoll jisfidaw ir-reġim tagħhom, il-militar tagħhom, u li qed jgħidu li huma responsabbli tal-li qatlu tant nies li kienu fuq ajruplan tal-passiġġieri. Tal Imma dan ma kienx xi żball kwalunkwe, setaw tieħdu prekawzjonijiet fej hemm l-aggressjoni mħabba s-self-defense ma nistawx noqogħdu nwaħlu f'da ieħor, speċjalment meta min ikkaġuna dan kollu kien alleat tagħna. Ma jistax ikun li biss naħsbu biex nirritaljaw issa għal minuta is-sur Marjani. Grazzi jiena ir-reġim ta' l-Irak man laqas ir-reġim tal-Iran ma joġbunix imma il-punent għandu responsabilta kbira f'dan il-keos li ġab ġifiri ġabu l-Istati Uniti anki ġifiri fil-2003 meta waqqaw il-reġim ta' l-Irak. Dak iżmien ma konniex nitkellmu fuq fake news. Imma l-lum l-ftejim nukleari aħna denunċajni anki jekk ma kenniex ċertezza la ma kienx qed jiġi rispettat. U għal darboħra l-Ewropa qed turi li mhix lesta li kolla politika indipendenti, kif nistaw nitolbu li l-Iran jirrispetta il ftej diplomatiku ta' Vienna? kemm is-sanzjonijiet jekk ma rridux li jkun hemm eskalazzjoni hemm bżonn li l-Amerika tirtira minn dan it-territorju fl-Irak. Mhux dittatura anarkija u issa dan ir-reperkussjoni ta' dan kollu huwa t-terrorizmu Iżlamiku. Is-sur Zahra Dill. Grazzi, grazzi ħafna. President, qed naraw li n-nis tal-Iran edin jiprotestaw kontra il-gvern tagħhom stess li qed joqtolhom. Dan mhux l-ewwel darba li rajna n-nies fl-Iran jipprotestaw meta anki meta kienu għamlu dan kontra x-xa. il-triq il, minn Teheran li wasal għal Black Sea Imma il-ġeneral Soleimani kien jemmen f'dawn l-affarijiet kollha biex iġib il-pajjiż u l-qudiem bil-modi tiegħu. Hemm bżonn li aħna nkunu iktar nuru l-forza tagħna kontra l-Iran minn qed imexxi l-Iran. Is-sur Barena Arza. Grazzi, President l-assassinju politiku ta' Sulemani ġab iktar violenza, eskalazzjoni ta' tensjoniet fil-reġjun. Gwerra birda oħra firta fil-reġjun. Aħna nixtiequ nejdu li aħna naqblu ma dialogu hemm bżonn nejnu r-reġjun b'mod umanitarju u ma nkomplux insostnu l-embargo u s-sanzjonijiet għax dawn tal-aħħar jaħdmu kontra n-nies dawk l-iktar vulnerabbli il-faqar l-Istati Uniti hemm bżonn li jirtiraw mill-Irak bekk ikunu qed jirrispettaw id-demokrazija hemm bżonn ukoll nikkundannaw il-qtil ta' Sulejmani il-fat li kien hemm poteri barranin li kienu involuti l-interventi tal-Amerika jew tal-Ewropa hemm bżonn jieqfu darba l-dejja. Inti taċċetta kartellun blu minn sinjura Benġumea? Iva. Sinjura Benġumea Benġumea. Iva, s sinjur li qiegħed bil-qeda hemmhekk ġi kundannata xogħol li kien għamel fleta li tiegħi li kienu responsabbli minn eh, iktar minn 800 persuna li nqatlu minn dan il-grupp terroristiku. Inti tikkundanna l-vjolanza, tikkundanna terrorizmu, inti tikkundanna il-vjolenza li wet etleta, jiena nixtieq li titkellem hawnhekk f'din il-kamra tikkundanna terrorizmu tikkondenna il-violenza tal-eta u tal-aqdi terroristiċi oħra? Nisimaw, il-Sinjur Barema. 30 sekonda. Sinjura Ben Humea, jiena smajtek u mill-li jider xej ma nbidel fil-pajis bask f'dawn l-aħħar snin. Memx politika violenza, leta ma teżistix il-violenza Eh, il-biża tal-vjolenza ta' qabel eh, ma diċ teżisti. Nis li u reati intefaw il-ħabs. Kien hemm rekonċiljazzjoni minn bal-partit tiegħek ma jemminx dan kollha aħna favur il-proċess ta' paċi. Il-proċess ta' paċi ta' riżultati tajbin u kien ta' benefiċċju għal baski kollha. Is-sur Sinċiċ. Grazzi. Dak li qed jiġri dan l-aħħar fl-Iraq u l-Iran juruna l-arroganza tal-politika tal-Amerika. Verament arroganti li jinti tmur toqtol ġeneral ta' pajjiż terz il-Parlament uh, tal-Amerika eh, ħareġ b'riżoluzzjoni dwar dan. Huwa wkoll arroganti min-naħa tal-Amerika li għanzija u koll xaġa arroganti li l-Amerika mux qed tiġi eh, mux qed tiġi mitluba li tkun tieħu responsabilta anki l-ġeneral Pompeo ma ma dak li qal għal ċertu affarijiet biex jiġi evita dibattitu fil-Kongress l-Amerikani mħadd ma jista' jemminhom mhumiex kredibbli ma ninsowx l-armi ta' distruzzjoni um,